tem il-żmien tal-tejm ta' Dayton u nidħlu f'żona ġdida, iż-żona iż-żmien Ewropew. Thank you, uh, Commissioner. Grazie tas kummissarju nar ċevejt mozzjoni waħda rezoluzzjoni biex nwaqfu din id-dibattitu, sa dan id-dibattitu ntem u l-votazzjoni ser issir f'nofsinhar għada. Jina hawnhekk għandi informazzjoni waħda mill-membri ta' non-attached nomina għal komitati u delegazzjonijiet Barakova li hija membru għal l-industrija u riċerka u l-enerġija u hemm membru ta' delegazzjoni għal relazzjonijiet mal-Peninsula Arbija. Jekk m'hemmx kummenti li tresqu sa, sa kemm minuti ta' din is-sessjoni ġi adottati dik in-nomina tiġi approvata. Però issa nistgħu nikkonkludi din il-parti ta' sessjoni li hija sospiża sa' disa ta' filgħaxija. Grazzi.